Okay, um, I propose that we now continue. Nipproponi eh, li nkomplu bil-laqa imko u naddu direttament għal punt li mis fuq l-agenda dwar l-abbozz tal-opinjoni dwar l-strategija tal-kommerċ digitali din hija opinjoni tal-imko inta huwa l-Komitat mix-xej nixtieq nagħti l-kelma mill-ewwel ir-rapporter tagħna. Grazzi ħafna President. Għall-opinjoni xtaqt li niffokaw fuq l-impatt fuq il-konsumatur tal-nuqqasijiet diġitali fil-relazzjonijiet Ewropej. L-ewwel nett dwar l-e-commerce naħseb illi u dan huwa l-ewwel mezz ewlieni iżda r-realtà korrenti mhux qiegħda tmura lajn l-istrateġija li fassalna lilin u fiħdan is-suq waħdini. Nisperaw illi l ġlieda kontra l-ġija blocking u cyber security jistgħu jgħinu s-sitwazzjoni li commerce hija industrija li qed tikber, industrija għal dawk l impriżi Ewropej iżda l faċilitazzjoni fil-kummerċ internazzjonali ma marriċ għall-aħjar. Naħseb illi r-raġuni hija li l-konsumaturi qegħdin jiffaċċaw meta jippruvaw jixtru xi ħaġa li lin mill-Unjoni Ewropea fuq website li lin mill-Unjoni Ewropea qed jiffaċċaw ħafna drabi ittra ittra mid-dwana u anka ċertu multi ġiri nindirizzaw is-sitwazzjoni għax inkella mhux ħajkonna ċertu suċċess tal-e-commerce fuq il livell globali. Per eżempju, Nitikom eżempju, għandi figuri mir-Renju Unit li naħseb huma simili għal pajjiżi oħrajn. Jekk inti timporta xi ħaġa u timporta, ħadd tiffaċċa dwana minn 135 sterlina, iżda wkoll ħadd tinfaċċa il-vatt għal xi ħaġa li tiswa iktar minn 17 jew 18 l-euro. Pereżempju, meta mqabbla ma' xi ħadd li qed jivvjaġġa qed jidħol bil-merkanzija għandu allowance għal 390 sterlina, ġifieri mhux qed jiffaċċaw vat jew dwana, m'għandhomx għalfejn jiddikjaraw xejn, xejn li tiswa taħt dak il-valur hemm diskrepanza bejn iż-żewġ ċirkostanzi dan huwa żvantaġġ għall-e-commerce. Jekk irridu l-e-commerce ikun suċċess, irridu nindirizzaw din il-problema. Dan huwa element illi jiena ipprovajt nindirizza fl-opinjoni tagħna. Irridu wkoll illi dan kollu jitqiet fuq l-aġenda WCO. Ma naħsibx li din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu unilateralment jew bilateralment, naħseb li dan kollu illi jrid jitqiet fuq l-aġenda tal wto fuq l-aspett diġitali fuq is-servizzi u neliminaw ċertu ostakoli digitali. Irridu nifokaw fuq ċertu aspetti ewlenin fosthom l-iżvilupp ta' ċertu l-spam, il-protezzjoni tal-konsumaturi, l-payments, it-trasparenza u anka fuq ambiti fejn il-kommerċ digitali qed jevolvi fosthom it-3D printing u connected vehicles. Dan għandu jkun parti fuq l-agenda ta' liberalizzazzjoni nuqqas ta' diskriminazzjoni għas servizzi online il-flus tal-informazzjoni tad-data. Punt jaħraq dan huwa fil-qofol ta' kollox. Naqblu illi għandu jkun hemm ċertu privatezza regoli għal dan u regoli li għandna mhux ħanoqogħdu immissuhom inħossu illi ċertu delokalizzazzjoni huma importanti għal privatezza iżda dwar ir-restrizzjonijiet ta' fluss ta' informazzjoni dawn ukoll ħafna drabi edin jilabu l-loba tal-protezzjonizmu. Irridu naċċertaw li kun flus ta' formazzjoni. Kulħadd għallim ma rridux niddiskutu dan ċertu ftejn kummerċali naqbel <coughs> naħseb illi l-aħjar direzzjoni li għandna nieħdu hija illi nistudjaw ċertu ftehim ta' adekwatezza ma' pajjiżi differenti bħalma minna mal-Istati Uniti, bħalma minna pereżempju mal-Ġappun. Naħseb illi rridu nirsistu biex il-Kummissjoni tfittex iktar għal dan it-tip ta' fejn ma' pajjiżi terzi biex naċċertaw l-iskambju ta' informazzjoni, il-protezzjoni tar-liġijiet tagħna u la darba dawn jevolvu fil-futur dan il fejm ħafna drabi nistgħu nbidluhom ċertu faċilità iktar milli nistgħu nbidlu ftejm kummerċali. Jiena wkoll għamilt rapport preċedentement fuq il non tariff barriers u r-riżultat kien mhux biss kienu eh, l-interessi protezzjonisti li jinqalaw ħafna drabi, ħafna drabi il-raġuni dwar l-għalajżu dawn l-NTBs, iżda il-raġuni għal-NTB għal-pajis jew jew persuna tkun politika protezzjonista għal pajis ieħor. għal darboħra naħseb illi rridu naħdmu iktar fuq livell ta' WTO li nidentifikaw dawn l-ostakoli ċertu kunsens ġenerali u jiena nissuġġerixxi illi rridu nirsistu għal workshop NTB digitali fuq livell globali biex nikkonkludi bl-istratija globali jiena konfidenti li nistgħu nagħmlu ċertu progress niżviluppaw qafas li jgħin il-konsumatur għal-2000 għal-żmien li jmiss, nixtieq nisma' l kollegi qed naqbel mal u mal-shadows biex inkunu nistgħu meċi fuq dan il fajl Grazzi ħafna. Nistgħu ngħaddu għal shadow rapporter għal PPE, is-sur Pospisil li mhux qed nara hawnhekk. Ma nafx jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem għal eħle għall-SND Is-Sur Gerg Odomer li mhux jataw lanqas u soltu ħadd ma jitkellem għalih ġifieri nistgħu issa ngħaddu mill-ewwel għas-Sur Al-Ħodor. Is-Sur Albrecht. Grazzi ħafna nisperaw illi jenaqdu mara xi kollegi meta ħan niddiskutu l-abbozz tar-rapport Jiena wkoll interessat f'dak li għar sur Dalton dwar il-data personali fin negozjati tal-kummerċ iżda fl-aspett ambjentali, fejn ovvjament l-interess tal-Unjoni Ewropea mhux illi li l il flessibilità li għandna mal-imsieħba kummerċjali tagħna biex ntejbu l protezzjoni tal-data personali fl-aspett legali u jiena nemmen illi deċiżjonijiet ta' adegwatezza għabbażi tar regolament il-ġdid tagħna ħajkun ta' importanza kbira u meta ngħidu illi din hija id-direzzjoni prinċipali li għandna nieħdu ngħid ukoll illi għandna opportunitajiet tajbin illi niksbu iktar minn dawn id-deċiżjonijiet ta' adekwatezza u naħseb illi m'għandniex forsi il-wessa wisq il-bżonn ukoll illi niġġieldu għal l-interessi tagħna pereżempju illi jkun hemm ċertu inneħħu ċertu dazji ta' delokalizzazzjoni illi nippruvaw neħelsu minn dawn id-dispożizzjonijiet ħafna minnhom mhumiex daqstant ġusti u niffokaw fuq dan iktar milli nitkellmu b'mod ġenerali dwar l-iskambju ta' informazzjoni għax hemm diversi kondizzjonijiet għal ċertu ċirkostanzi fosthom għall informazzjoni personali u għal sitwazzjonijiet oħra, pereżempju fosthom ċertu kwistjoni ta' copyright illi jistgħu jinqalgħu. Iġifieri ma jkunx xaq li ngħidu illi għandu jkun hemm eh, fluss mingħajr ebda problemi, hemm ċertu interessi di parti tagħna li ninnegozjaw ċertu standards. Iġifieri nispera illi ikkonna input bilanċat għal negozjati fil-flinta u insibu l-aħjar mezz biex inħarsu l-iskemi tagħna fuq il-protezzjoni ta' data personali. Grazzi ħafna. Jekk m'hemmx kollegi li jixtiequ jitkellmu jixtiequ nagħti il-kelma lill-Kummissjoni. Grazzi. Wara nofsinhar it-tajjeb il kulħadd nappoġġjaw ir-rapport għall strateġija ta' kummerċ diġitali u nista' nikkonferma illi kien hemm diskussjoni fil-Kumitat Inte di parti tagħna aħna nappoġġaw it-tliet prinċipji <clears throat> ta' strateġija Ewropea. Nemnu li hemm bżonn illi jiġu aġġernati r regoli kummerċjali li jikkorrispondu għal bżonnijiet tal-operaturi Ewropej fid-dawl tal-żvilupp diġitali u anke rridu wkoll nixtarru dwar kif ħanħolqu benefiċċju għall konsumatur. F'diparti tagħna bħala Kommissjoni aħna diġà weġibna għal dan il-bżonn billi diskutejna kapitolu diġitali ġdid ma' negozjati mal-Messiku li jinkludu diversi dispożizzjonijiet importanti fosthom il-projbizzjoni ta' ċertu tariffi doganali fuq trasmissjoniet elettroniċi, regoli fuq fiduċja tal-konsumatur li jirriflettu il-qafas intern tagħna li huma iktar ambizjużi iktar mill jista' jkollu sieħeb kummerċjali ieħor, inkludejna dispożizzjoni dwar kooperazzjoni regolatorja, pereżempju li jistgħu jinkoraġġixxu diskussjoni fuq interoperabilità ta' standards, kwistjonijiet antiki li semmew fil-rapport per se U anke jekk inti tistudja il-ftehim li sar mal-Ġapun naħsbu li dan jista' wkoll jiġi kkunsidrat bħala benchmark validu f'dan il-kamp fejn għandna kapitlu allokat fuq l-e-commerce u jikkorrispondi għal <clears throat> diversi punti jew l li ġew inklużi fid-dokument ta' ħidma. Nixtieq nindirizza wieħed mill-punti punt importanti il diġa' semmejna preċedentement dwar il-flussi ta' informazzjoni data flows, il-punt huwa importanti ħafna bħalissa ċertu diskussjonijiet fiħdan il kummissjoni dwar kif nistgħu niksbu tali bilanċ. Ġviri minnaħa waħda bej proibizzjoni u niġġustifikaw il-fluss ta' informazzjoni u min-naħa l-oħra illi inżommu u nissalvagwardjaw ċertu spazju politiku għal regolamentazzjoni ta' protezzjoni ta' data mhux ħan innegozjaw ċertu drittijiet fondamentali dan huwa eżerċizzju delikat ħafna qegħdin naħdmu fuq formulazzjoni preċiża flimkien mal-Parlament Ewropew u eh, l-eżempju għal darboħra dwar il-ftehim politiku li sar mal-Ġappun li juru illi Hemm ukoll il-deċiżjoni ta' adequacy decisions dawn huma deċiżjonijiet li jistgħu jkollhom rwol importanti f'dan ir-rigward u nemnu li din hija dan huwa punt li għandu wkoll jiġi rikonoxxut fir-rapport. Ġifieri aħna ma' ġenerali naqblu mar-rapport il-punti li ġew indirizzati. u inkluż ukoll suġġerimenti fuq in-negozjati f'dan ir-rigward ippermettu li nfakkarkom li riċentement l-Unjoni Ewropea għamlet proposta fuq li nifaċilitaw il-transazzjonijiet online u daw Ovvjament jidu nżommu f'moħħna dejjem illi meta aħna niddiskutu din il-kwistjoni f'entità ta' 164 membru differenti l-ambizzjoni titbaxxa. Idu nsommu f'moħħna però wkoll il-diskussjoni fil-WTO diffiċli minħabba l-pajzi li għedin jizviluppaw, għalek għana kontenti li naqru rapport dan l-angolu ta' l-izvilupp. Għalek għana nappoġġaw ħafna dan ix-xogħol nistennew bil ħarqa ser jkun hemm iżjed diskussjoni. Grazzi ħafna. Ma nafx jekk rapporter jixtieq xi żid xi ħaġa. Kemm tejn kollox. Jiena naħseb illi fil-verità mhix daqshekk konsensi l-ħaġa tnaqblu ma' ġenerali l-gruppi. Għanna diskutejna ħafna minn dawn il-punti fit-tul u naqblu b'mod ġenerali imma id-dejta personali mhijiex kompetenza tal-imko fil-verità. U għalek noqdu attenti illi ma naqawx barra mill kompetenza tagħna protezzjoni tad data però ta' konsumaturi iva u dawn huma elementi relatati, sempliċement idu noqogħdu attenti illi ma nuħorġux mill-limiti tal-kompetenzi tagħna. Nasibx li għadin daqsek, pero pozizjoniet imbeda. Grazzi mela l-iskadenza għall-emendi hija is 6 ta' settembru. Bekk nistaw naddu issa għal punt li jmiss tal-agenda l-emendi fuq l-opinjoni tal-aċċess ta' prodotti u servizzi minn ħata pajzi terzi għas-suq tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment ukoll is-swieq tal- ehm, ix-xiri pubbliku u s-swieq ta' pajjiżi terzi. Ngħaddi l-kelma ehm, li rapporter. Grazzi ħafna, Sr. President. Il-Kummissjoni adottat l proposta dan ir-regolament f'Marzu 2012 sabiex tistabilixxi la kim sejjaħ strument tax Repubbliku bittir illi nżidu l-levix tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati tal kummerċ internazzjonali u jkun hemm iktar opportunitajiet ta' aċċess għall operaturi ekonomiċi Ewropej f'pajjiżi terzi. Il-Parlament ġa adotta amendi f'jannar 2014 u imbagħad il-kumitat intalab li jagħmel aktar konsiderazzjoni Il-Konsil però kien maqsum fuq il-proposta bi kważi numru indaqsa stati membri li b'ma ġenerali huma kritiċi tal-proposta jew jappoġġaw il-proposta. Il-Konsil ma kienx attiv però fuq il-kwistjoni sissa. Din l-bost opinjoni, inklużi l-emenda tal-Komitat Imkol, anki ta' 17 ottubru 2013 fuq dispożizzjonijiet li izzamu fuq il-proposta emendata. Tejt li ma il-kompetenzi esklusivi u dak maqsuma ta' imkom. Issa, Il-biraħ kena l ta' shadows ma' rapporters l-oħra, xitu rapporters l-oħra. U aħna informajna illi ħankun għadin nirtiraw l-emendi kolla li mux ratati ma' kompetenza ta' imkun ħankun għadin naħdmu fuq emendi oħra li għandhom ċasmu speċjalment mal-aspett ambientali u soċjali u l-standards tax-xogħol. Grazzi, grazzi li rapporter, naħseb li aħna għanna natu dal-eżempju tajjeb u limitaw ruħna mal-kompetenzi tagħna. Grazzi ħafna. Niftaħ issa diskussjoni u ngħaddi l-kelma li sinjura Pepini li hija shadow rapporter. Grazzi, nirringrazzja li rapporter is-sur Stefan. Kif qal ħekanna laqa ma' shadows? u naħseb li b'mod ġenerali Irnexxina naqblu. Tillaqa ta' Shadows ġew imres għat ta' emendi binna dwar l-ideja illi inżommu mal-mandat tagħna iżda Hemm xi emendi li ressaq il-grupp tal-SND 16 b'kollox. Għamda 23 u naħsbu li għandhom xorta jkunu klużi fil-kompromess. Nasab li bżon nisqu fuq għalfejn għanna bżon dan il-rapport jina għamilt mistoqsija simili l-Ministri tal-Estonja aktar kmini illum. Propju fuq dan l-istrument il-ġdid u għalfejn għanna bżonnum. Għax l-Unjoni Ewropea tista' tiftaħ swieq għal kumpaniji Ewropej għal dan it-tip ta' kontratti pubbliċi. U bekk nkunu nistgħu wkoll nelbu ċertu protezzjonizmu. Is-suq diġà miftuħ tajjeb illi innaħu dawn il-miżuri ta' protezzjonizmu tajjeb ukoll li l-Ewropa tkun tista' tipparteċipa u tkun parti minn possibiltajiet ta' negozju kbar illi bħalissa mhumiex possibilità għal pajjiżi. M'għandniex regolament, jiġifieri m'għandniex il-possibilità illi nagħtu li kumpaniji Ewropej iċ-ċans li jagħmlu l-offerta. Importanti li nikkomunikaw ukoll mhux qed niskemmu dwar protezzjoniżmu hawnhekk imma dwar kompetizzjoni ġusta u reċiproċità. U għalhekk hemm bżonn niftħu s-swieq barra mill-Unjoni Ewropea kumpaniji sabiex inżidu prospetti tax-xogħol. Jiena nappoġġi dan ir-rapport u nittama li naqblu wkoll mal-gruppi politiċi l-oħrajn U bekk nkunu nistgħu anki nipproċedu għavolja wasalna f'impass bħalissa mal-Kunsill, importanti naħseb anki li nitkellmu mal-Istati Membri. U naħseb l-importanti ħafna koll li nikkomunikaw u jekk hemm kumpaniji li huma kontra dawn il-miżuri għandna nkellmuhom u nfemmuhom iżjed dinha mhux protezzjoniżmu dana qed tiftaħ is-swieq ikollok kompetizzjoni ġusta, morali u jkollok bilanċ tajjeb bejn il-kumpaniji fis-swieq intern u reċiproċità sħiħa għal kumpaniji Ewropej barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. U naddi issa għas-Sinjura McClarkin. Grazzi. Grazzi li rapporteru u l-kollegi kena diskussjoni interessanti ħafna l-biraħ fil-laqa ta' Shadows u aħna nilqaw ħafna l-emendi tal-grupp u nittamaw nikun nistgħu naħdmu fl-imkien b'mod pożittiv. Aħna rridu nżidu l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi, speċjalment tal-SMEs. U nemnu illi l-aħjar mod kif dan nagħmluha permezz ta' FTAs u mhux din il-proposta partikolari. U fil-waqt li napprezzaw li kummissjoni privat mill ċara li maċċa potenzjal għal fis suq ta' l-impjiegi naħseb illi bżon ta' miżuri bħal din li ħaj applikaw għal offerti ta' pajiz, ta' kumpaniji f'pajjiżi terza l-Kummissjoni tiddeċidi li huma ta' ostakli għal kontratti ta' xiri pubbliku li nħossu li huwa preċedent perikolus għax nemnu li din it-tip ta' politika u dan it-tip ta' strument jaf u ċertu frodi. Jekk aħna nagħmlu ostakli għal pajjiżi oħrajn huma ħajamlu l-istess, ma nistgħux nippretendu mod ieħor u dawn il-miżuri inħossu illi xorta iwaslu għal miżuri protezzjonisti kontra l-SMI stana. U għanna nishtiqu li l-SMI stana jina ta' għacċess għaswi oħra innu mux indaħlu politika li tista' tillim ta' dan kollu. Aħna nibżaw il din l-azzjoni tkun paslura għal politika tal-kummerċ tagħna u dak li nexna niksbu sissa. Aħna ġifieri ma naqblux mal-modell, imma naħseb il-spirtu ta' kompromess li sijar tista' taħdem sabiex niksbu eh, l-aqwa bilanċ possibbli u nejnu l rapporter sabiex naċċertaw li nżommu dejjem għal kompetenzi ta' kumitat tagħna bl-esklużjoni ta' dawk l-emendi illi kieku jidħol fit-territorju tal kumitat tal kummerċ Internazzjonali dan importanti jekk jiġu naħdmu fuq dil ħaġa flimkien. U ma nistawx naqblu emendi illi jimminaw il-kompetizzjoni u iwaslu għal miżuri retaljatorji ta' protezzjonizmu. Hemm ħafna xogħol illi ħajkun irid isir aħna ġu naħsbu eh, fit-tul u nippermettu għodda biex l-SMIs ikollhom aċċess għal swieq oħra però mhux din il-proposta. Grazzi. Issa dita għal-għalden. Grazzi, Signor President, jena kon nirringrazzja l rapporter għax-xogħol tiegħu, imma jkolli ngħid li issa li rajna l-emendi ma nistax nara bażi komuni attwalment ma' shadows xi elementi jisom qed jiġġustifikaw il-protezzjonizmu kemm il-pajjiżi Ewropej u dawk mhux Ewropej ħaġa il-grupp tiegħi ma jistax jaċċetta. Aħna nemnu fil-kummerċ ħieles, nemnu li dun ġildu l-protezzjonizmu U kif tqallu koll mill-presidenza estonjana, jridu nġildu l-protezzjonizmu biex biss l-Unjoni Ewropea imma anke fuq livell internazzjonali u li nagħlqu l-bibin ħajwassal biss għal iktar bibin magħluqa. U fl-aħħar mill-aħħar ħajkun taħsara għalina, ħajkun taħsara għal l-SMEs u l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Aħna ma naqblux ma dan l-istrument, però l-loġika tiegħu irid jiġi rispettat dawn l-elementi ma jagħmlux hekk. U dak il qed narawnek ma jibżilx ma jibdilx attitudi tiegħi, jew għalhekk jiena nitlob l-rapporter biex iżżomm strettament ma' kompetenzi ta' dan il-kumitat ma niprovawx nemendaw definizzjoni li tiġa jeżistu fil-direttivi ta' xiri pubbliku ta' konċessjonijiet ma jagħmilx sens illi nemendaw dawn id-direttivi għal fini ta' dan l-istrument biss aħna lesti li naċċettaw l-emendi tal-rapporter imma mhux illi qed nara illi nistgħu nimxu lejn emendi ta' kompromess, jiġifieri nippreferi illi ir-rapporter pereżempju jipprova jġbor l-emendi fi blok votes kemm jista' jkun. Il-grupp tiegħi ħajvota kontra proposta u dan ħajkompli joħloq. Li ħad kompli toħloq aktar problemi mill-issolvi xorta dan it-tama li l-Kummissjoni tirtira proposta l ewwel verżjoni ma kienieċ aċċettabbli għal-Kunsill laqas għalija u b'dawn il-proposti emendati ma naħsibx l-affarijiet ħajkunu qed jinbidlu. Grazzi u l ammi qed li l-ebda shadow rapporter ieħor jew membru ieħor li jixtieq forsi jitkellem nipproponi li ngħaddi l-kelma lura lir-rapporter. Anzi, skużawni, il-Kummissjoni tixtieq ixtiq xi ħaġa. Grazzi, Signora President, grazzi tali l-opportunità li nirreagġixxi. Matul l-aħħar laqa tal-imko kellna l-opportunità illi nisħu fuq il-bżonn ta' strument internazzjonali biex jisaħħaħ il-leverage Ewropew fin-negozjat internazzjonali. Kif tafu, s-servizzi tagħna u l-prodotti tagħna ikunu faċċati minn skemi ta' preferenza fatta pajjiżi barra li jinkludu l-Istati Uniti, ċ-Ċina, l-Indja, Turkija, l-Brażil, l-imsieħba u l-għanin tagħna barra mill-Ewropa, mentri s-suq tagħna miftuħ by default. U aħna nħossu li dana jiddiskrimina kontra kumpaniji Ewropej. Għalhekk nilqgħu tassew diskussjoni f'dan il kumitat nistennew ukoll li niddiskutu dawn l-emendi ta' kompromess li qegħdin jiġu proposti u elaborati. Nilqaw ukoll kwalunkwe emenda kostruttiva li tiċċara l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni kif ukoll l-implementazzjoni tal-istrument, speċjalment il-kopertura ta' konċessjonijiet u l-kodiċi doganali. Aħna l-estili niddiskutu mal-Parlament dejjem fuq il-lista ta' awtoritajiet kontrajenti li tista' tapplika l-mekkanizmu ta' l-aġġustament ta' prezzijiet, però dan għandu jinżam konsistenti bisħieħ mal-politika tas suq intern hemm xi emendi li għandhom xi promozzjoni ta' miżuri ambientali fil-qasam ta' xiri pubbliku internazzjonali waħna naqblu li rridu nipromovu dawn l-standards kif rejna aħna fl-aħħar riforma tad direttiva ta' xiri pubbliku tagħna waħna lesti li nidħlu f'diskussjonijiet mal-Parlament u mal-Kunsill fuq din il-kwestjoni partikolari. Għalhekk aħna nħossu li din hija proposta importanti ferm aħna il-konklużjoni tal-aħħar Kunsill Ewropew li talab il-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex imexxu u jidħlu fiktar dettall fid-dibattitu dwar ir reproċità tal-qasam tax-xiri pubbliku jinkoraġġina nittamaw li jinkoraġġixxi diskussjoni fih dan il-Kunsill dan u nittamaw li jkun hemm ukoll progress f'daw id-diskussjonijiet sabiex il-Kunsill u l-Parlament jidħlu f'dak id-diskussjonijiet bejniethom sensenaw li nikkonsidraw l-emendi ta' kompromess sabiex intejbu il test tal-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddi issa għal rapporter. Grazzi, Signora President. Aħna nafu li dana il-fajl huwa wieħed interessanti ħafna. Għandu pożizzjoni differenti minn gruppi differenti, jiena xorta ħni provanzi, però xi tip ta' kompromess u punti komuni, kuntent li kulħadd donnu isu qed jipprova jagħmel xi ħaġa jieħu pass biex ikun hemm konverġenza. tajjeb u koll niprofaw nsibu komprom namlu kompromessi sabiex navanzaw b'dan il-fajl. Grazzi ħafna nawguralkom aħna minna ħatana. Ha, nkonna din diskutna f'Settembru ġifiri issa għanna iżjed ċans għad-dibattitu li jmiss il-li huwa dibattitu pjuttost importanti. Għankunu għadin nitkelmu dwar il-regolament ta' prodotti ta' konstruzzjoni, sikurta. Rapporter kienet Katrin Steiner, xtaqet li niddiskutu da' suġġett, nasib kulħadd jaf għalfejn huwa tant importanti da' suġġett. Speċjalment wara n-nirien Flondra ta' Grenfell Tower u il-Kommissjoni Ewropea għadna li biħsiba li tiddiskuti ir-regolament tal prodotti ta' kostruzzjoni u il reviżjoni potenzjali tagħha speċjalment kif torbot ma' sikurtà tan-nar. Din id-diskussjoni tista' tinkludi wkoll Informazzjoni minn ħata tal kommissjoni dwar kwalunkwe inizjattiva li ħadet fil-frattemp fuq il-kwistjoni. Ġifiri, Catherine, grazzi ħafna ta' din l-inizjattiva biex dan għal-punt jitpoġġa fuq l-agenda. Nasib li importanti ħafna li na wkoll li niddiskutu dan għas-suġġett għax naħseb li ċittadini tagħna jippretendu minn għandna dawn l-affarijiet u naħseb li huwa passi oħor biex iċ-ċittadini jsiru aktar viċin tal-Unjoni Ewropea. Nadilak il-kelma, Catherine. Grazzi u grazzi u kol tal-li appoġġajtu din l-inizjattiva il-lum. Nasab il-kolb għajna ċassati barrur ħarisna lejn il-filmat ta' dak li ġara f'Londra. U ovvjament imbagħad id-diskussjoni ddur fuq dawn il-prodotti tal-kostruzzjoni f'dan il-kumitat għandu responsabilità fuq dan is-suġġett ukoll id-dibattiti fuq għalhekk tajjeb li naħsbu daqsxejn dwaru. Nirriflettu naraw x'nistgħu nagħmlu. Biex inkun ċara, eh, sipjer mhux qed tgħid x'inhuma rekwiżiti, imma tagħmel regoli armonizzati fuq il-karatteristiċi ta' dawn il-prodotti u il-marka ċeqe u ma l-istati membri ma responsabli mill-sikurta rekwiziti tal-enerġija u tal-ambjent applikabli u dina huwa biss parti mill-komplessità tal-kwistjoni. Kidem mistoqsijiet mhux biss fuq ir-riforma tas-CPR imma is-suġġett ukoll u kol ta' oħrajn fejn ehm, Huwa interessanti illi per eżempju f'ċertu Parizi hemm regoli ċari sakemm jista jitla l-bini oħrajn le għaliex. Imma din hija fidej li stati membri u aħna nixtiequ naħsbu u nitalmu iżjed minn dak li jsir fil-pajjiżi. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' ġenerali ta' sikurità f'Kastanirien ħaġa li ila ma jkollna aħna sa mill-1986 ġifiri issa wasal il-waqt li nieħdu nagħmlu xi ħaġa. Imbagħad hemm il-kwistjoni ovvjament l perspettivi aktar wiesa minn ħala CPR fuq is-sikurtà fil-kas tan-nar. M'hemmx soluzzjonijiet. M'hemmx hemm il-kwistjoni tat-tossiċità wkoll forsi nistgħu nqajmu dan il-punt fuq livell Ewropew issa. Basta mistoqsijiet għalhekk li jridu jiġu mwieġba il mistoqsi dwar it-tossiċità, jekk jistax konna regoli aħjar dwar dan ir-riforma. Eh, eh, eh, dwar il-faċċati tal-binjiet, is-sikurtà f'kas ta' nirien diffiċli provaw nsibu bilanċ anke bejn dak li huwa kompetenza tal-istati membri u dak li fuq nistgħu naħdmu fl-imkien. Nasab nistaw nitalbu minn xuxin, ħaġa importanti din, għalhekk dan il-punt fuq l-aġenda huwa bidu. Fit-13 ta' settembru għandna dibattitu fil-plenarja. 13 ta' settembru fit-3 ta' f-sinar fuq l-aġenda ta' Strasburgu markawa. U nittamaw illum għandna kummissjoni magħna u nittamaw illi ikollna wkoll preżenza l-Istati Membri għax din hija ħaġa wkoll illi titratta lilhom u l-Istati Membri għalhekk jridu jirrifletta fuqha huma u joħorġu b'suġġerimenti ta' kif nistgħu eh, naħdmu flimkien. Naħseb illi dan huwa punt illi ħa nibqaw niffaċċjaw anke minħabba l-interess minnaħa taċ-ċittadini tagħna u għaliex għandna wkoll responsabilità li ninvestigaw xi kwistjonijiet. Kuntenta li hawn nis li qed juru interess, kuntenta li għandna rappresentanza ta' kommissjoni u koll il dim li torbu koll il-presidenza tal-Estonja biex forse jiġu u jinaqdu għad-dibattitu tagħna grazzi s-sunja President. Grazzi. Ma mela nista ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni, ngħaddi issa kelma lil Fulvia Raffaelli. Grazzi Signora President, grazie Signora Styler ta' dik l-introduzzjoni. U tal poġġitu dan il-punt fuq l-agenda ħef il-fatt wara n-nirien ta' Grenfell. Dan sar suġġett fuq fom kulħadd. Unnu ħana ġornakom daqxen kif isiru l-affarijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea u Stati Membri l il-ġurnata u l-passi li l-Kommissjoni fil-fatt diġà ħadet. Ux x'qed tippjana wkoll li tagħmel. Skont id-dispożizzjoni annwali tat-TFU l-Unjoni m'għandix kompetenza esklusiva biex taċċajta s-sigurtà taċ-ċittadini fil-binjiet huwa fatt illi differenzi fi kondizjoni klimatiċi, ġeografiċi jeżistu fost istati membri. Per eżempju, anki l-użu ta' ġebel jew injam bħala materjal ta' bini anki minħabba l-attività sizmika. Għalhekk, l-affarijiet jaħdmu ah, ħafna ħjar jekk regolamentazzjoni sir fuq livell ta' stati membri u l-Kummissjoni attwalment m'għandha xejn illi jurja li l-autoritajiet tal-Stati membri mhux kapaċi jagħmlu dan. Issa, rajna però l bżonn ta' binjiet illi iżidu ir-rendiment enerġetiku tagħhom. U dan għanna rawħ rifless fil-prodotti fis-suq. Żewġ legali Ewropej huma relevanti u basta drabi jiġu referuti. L-ewwel is-CPR u t-tieni id-direttiva tar rendiment ta' enerġetiku tal-binijiet. Mela, l ewwel il-CPR. Dan il-regolament hekk kif ġiet ta' fl-2011 tuża 114 ta' TFU bħala l-bazi legali u t-tir ta' regolament huwa li jikkonsolida is-suq ta' prodotti ta' kostruzzjoni billi joffru regoli bażiċi komuni. L-istati membri għandhom is-seta sħiħa li regolaw is sigurtà tal-binjiet fit-territorju tagħhom billi jaħorġu rekwiżiti fuq il-prodotti li jistgħu jintużaw fil-bini meta huma jħossu illi hemm bżonn li dan isir. Pereżempju, sal-sorti tal stati membri jiddeċidu jekk pereżempju jistax jintużaw prodotti ta' lajt biss li ma jihdux in-nar fl-isptarijiet per eżempju. L-standards ta' CPR jaraw kif wieħed jagħmel evalwazzjoni tal-prestazzjoni. Ippermettu li niċċara ħaġa li kultant ma nifmux sew. Il-prodotti ta' kostruzzjoni għandhom il-marka CE imma f'dak speċifiku il-marka CE fuq il-prodotti ta' kostruzzjoni ma tindikax illi il-prodott huwa tajjeb biex jintuża fil-xogħlijiet ta' kostruzzjoni kollha fl-Unjoni Ewropea. Din il-marka tuża tindika biss il-manufattur ta' dak il-prodott dikjara prestazzjoni għabbażi tal-istandards komuni Ewropej, ġifir il-bini fejn jintuża dak il-prodott huwa sikur. Determinat dan skont regolamentazzjoni tal-bini ta' standard ta' kull stati membru. U ma biss il-prodotti li għandhom prestazzjoni rekwizita mill-dizin tal-bini illi jistaw jintużaw dak il-proġett partikolari. Din hija differenza konsiderevoli bejn CPR u leġiżlazzjoni Ewropea oħra li segwi l-qafas legali ġdid bħal pereżempju fil-każ tad-direttiva tal-magni. Taħt il-CPR, peżat koperti b'nazzi legali fuq il-klassifikazzjoni tar rendiment tagħhom huma sal-lum ir-reazzjoni għan-nar ta' prodotti ta' kostruzzjoni, resistenza għan-nar ta' prodotti ta' kostruzzjoni, u il-prestazzjoni tal-prodotti wkoll ta' sofa tal-bjut. aspetti li s'ista dom mhux koperti mill leġizazzjoni Ewropea huma il-prestazzjoni ta' prodotti illi ikunu per eżempju kustjoni ta' tħaħen, etc. Issa, il-Komissjoni nidiet studji fuq it-tossiċità ta' tħaħen fejn qed nistudjaw il-bżonn li regolata tas-CPR, it-tossiċità u tħaħen ta' prodotti ta' kostruzzjoni li qabdu n-nar. Sallum il-Kommissjoni għad m'għandix prova li l-Istati membri Tiġa qed jagħmlu regolamenti min-naħa tagħhom fuq da suġġett. Ir-riżultat preliminari ta' dan l-istudju dipendenti ta' tossiċità tad duħan ta' prodotti ta' kostruzzjoni dan iqajjem mistoqsijiet dwar l-effettività ta' dana l-approċċ regolatorju ta' tossiċità ta' tħaħen sabiex naċċertaw il- sikurtà tal-abitanti tal-binjiet bħal pereżempju permezz ta' miżuri bħalma huma fire security access u alarms. Issa inti jista' jkollok il-mewt il-biċċa kbira minħabba illi tkun blajt id-duħħan minnar tal-bini mhux mill-prodotti ta' kostruzzjoni. Kommissjoni studis il-riżultati finali tal-istudju f'Awwissu eh, skużan fil-ħarifa u ħadet id-deċiżjoni li jkun hemm segwitu ta' studju. Tin studju li aħna wkoll għamilna fejn 2016 u l iżvilupp ta' approċċ Ewropew biex jevalwa il-prestazzjoni tal-bini. Il-punt tluqa dal-istudju kien approċċ li kludi mhix biss tastijiet ta' skala kbira ma anki żgħar. Xi stati membri jirrappreżentaw parti konsiderevoli tas jużaw metodi ta' testijiet differenti u l autorċajt mhux konvinti jabbandunaw dan l-approċċ Is-sigurtà tan-nar ma tiddependix biss mid-daqs tal-faċċata biss. Il-diżastru ta' Grenfell pereżempju kien applika l-ikbar test possibbli. Fil-bidu ta' ħarifa l ta' diskuta ma' l-Stati membri fuq il-bżonn li nżommu l-metodu żgħir fil-approċċ tal-evalwazzjoni jew inkella wara il-każ tan-nar ta' Londra l-istati membri u mhux lesti li jikkonverġaw biex jużaw biss it-test il-kbir. Riżultati dawn l-istudji li semmejt fuq l-evalwazzjoni tal-faċċati u ta' tħaħen ħa jgħinu kummissjoni l-autoritajt tal-Istati membri biex jaċċertaw is-sigurtà tal-binjiet fit territorji tagħhom. It-tieni għat leġislattiv li diskuss ħafna wara Greenfell kien li PBD. Dan jgħid li l-istati membri jagħmlu rekwiżiti minimi għal prestazzjoni tal-enerġija ta' um, materjal li saħħan u kif ukoll sistemi ta' tiksieħ. l PPD m'għandix rekwiżiti fuq il-prestazzjoni ta' prodotti ta' kostruzzjoni jew regoli ta' sikurtà tan-nar. fuq il-materjal ta' insulation, Is-Sati membri għandhom il-libertà li jiddefinixxu rekwiżiti tagħhom fuq l-użu ta' prodotti u li PBD ma jidħolx fuq kemm irid ikun oħxon il-materjal użat. Apparti minn hekk il-qafas ġenerali ta' effiċenza enerġetika ma tieħux preċedenza bl-ebda mod fuq rekwiżiti nazzjonali fuq is-sigurtà u s-saħħa. Issa bżonn ta' miżuri addizzjonali fuq livell Ewropew sabiex inkampaw biktar riskju minħabba ta' materjal organiku fil-binjiet Kif taf ir-regolament tas-sigurtà f'każ hija xi ħaġa f'idejn l-Istati Membri. U aħna ma nrebda prev prova li mhux qed jagħmlu xogħol effettiv u livell nazzjonali. Ma nafux id-dettalji tal dak li ġara f'Greenfell Tower imma nafu illi in-nar għajem ħafna mistoqsijiet dwar il- l-External Thermal Regulation tal-binjet u um, bżonnu kol ta' approċ bazzat fuq l-arfin issa. L-istati membri għandhom sfida jibsa issa quddiemhom. Is-sigurtà f'kastanar fil-binijiet ma jiddependix biss minn materjal użat hemm fatturi oħra inkluż id-disin tal-bini, l-użu ta' alarms tan-nar il-post fejn ikun il-bini, is-sorsi potenzjali ta' tiġis u ħafna fatturi oħra. Il-vittmi tan-nar ilhom jonqsu b-60% f'daw l-aħħar 30 sena fl-Unjoni Ewropea. Tiret element huwa minnu li ħafna fatalitajiet ikunu minħabba li wieħed jibla itħaħen. Imma il-kontenut tal-bini għandu wkoll l-għol deċiżiv l iżvilupp ta' dawn itħaħen fil-bidu, fil-fazi bikrija, meta niskodhom jistgħu jħarbu għadd il dispożizzjonijiet jekk jiġu attwati b'mod tajjeb jiddependu mill-Istati Membri, Kummissjoni lesta tappoġġa l-Istati Membri. U nħeġġu wkoll li tinħoloq pjattaforma li iskambju ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet tal-Istati Membri u l-stakeholders biex jibbenefikaw mill-aqwa prassi u l-talim li jieħdu. Dan iżid il-kapaċità tal-Istati membri biex l-autoritajiet regolatorji jagħmlu dan ix-xogħol fil-waqt li jafu bil-vantaġġi u żvantaġġi tal-għażla li jagħmlu. Grazzi. Thank you very much. Uh... Grazzi ta' din l-informazzjoni li tajtna, piuttost wiesa. issa nara li buma dawk il membri li jishtiq jitkellmu jagħmlu l mistoqsijiet. Nishtiq nirringrazzja jajta Andreas Schwab lil Katrin Steiner, eh, rapporter għal prodotti ta' kostruzzjoni. U nishtiq nikom nirringrazzja anki il-Kommissjoni tal-prezentazzjoni tagħha bilanċata. Nishtiq nagħmel żewġ kummenti importanti u għaveru li wara dan l-inċident terribli f'Londra. Aħna rridu naraw unqodu attenti jekk kienux il-regolamenti u inkella l-implementazzjoni ħażina illi kkawżat eh, dan in-nar. U din irridu niverifikawa b'mod attent u intens, intensiv. Din l-eżami għadu ma sarx, din l-eżaminazzjoni għadu ma sarx u man kunu qed nagħmlu sewa kif ħana naqbdu u nibdew bidlu regolament mingħajr ma nieħdu dawn il-provvedimenti. Irridu mm, nistennew u naraw sakemm isir rapport fuq u mbagħad nieħdu konklużjonijiet tagħna. Fuq l-informazzjoni ta' kif normalment dawn il-biniet il u jiġu mibnijin fil-Germania hemm dispożizzjonijiet li għajdu illi il-facċati esterni eh, għandu jkollhom materjali illi ma jkunux kombustibli dawn huma regolamenti Ġermaniżi. Imma eh, pajjiżi oħrajn mbagħad għandhom dispożizzjoni oħrajn mhux se naqrom kollha, imma meta wieħed ħares lejn ir-regolamenti tal-bini illi għandi fidejja, jista' jkun illi jirrigwarda il-kompożizzjoni tal-materjali. U mbagħad punt ieħor li dan kien inċident verament gravi f'Londra u rridu noqogħdu attenti ħafna imħabba li kien hemm vittmi hemmhekk ukoll imma aħna nafu wkoll illi kien hemm kompetizzjoni kbira bejn produtturi differenti tal-materjali fl-Europa dan l-aħħar. U sa' kemm inkunu għamilna l-eżami tal-fatti ma nistawx namlu iktar kommenti, rridu nistennew il-fatti mbagħad nieħdu konklużjonijiet u mhux nibdew bil-konklużjonijiet. U nittama li kulħadd jaqbel fuq dan il-punt u jiena interessat ħafna nara kif se jittiżviluppa ulterjorment din id-diskussjoni. Grazzi. Issa xaldi Mose. Grazzi. Jena u konni xtenni ringrazzja Katrin Styler tal et li għandu jkonna din, tal-li taħna din diskussjoni. Importanti jek għax nistawx nitalmu xaħġa minn dan l-avveniment terribli fl-Londra. Nishtenni ringrazzja il-Kommissjoni tal-li prezentat mod eh, eh, eh preċis ir-regoli u anke nuqqas ta' regoli fuq livell Ewropew. Għandi żewġ kommenti. Jena jeni membru ta' Parlament Ewropew 10 snin. U spiss aħna tkellimna ma' mal-pompieri fl-Europa u jishtiqu illi aħna namlu iktar fuq livell Ewropew biex niproteġu il-kondizjonijiet u l-ambjent ta' xogħol tagħhom. U irridu anki irridu nieħdu konsiderazzjoni anki fit-tossiċità tal-duħan li huma esposti għalih. Jiena kuntenta li qed nara li l-Kummissjoni qed titkellem fuq dawn it-testi ta' tossiċità tal-duħan u importanti meta il-pompieri għajdu li jridu nagħmlu iktar biex niprotegġuhom u rridu nisimgħu dak li qegħdin jgħidu. Il-punt liħor li xteqnajt ngħid huwa li m'hemmx dubju li din hija kwistjoni tal-Istat membru. Il-kwistjoni tas-sikurezza tas-sikurtà tan-nar, imma aħna nistgħu nejnu l-Istati membru billi intejbu aħna il-monitoraċċu l-benchmarking ta' kif l-Istati membri għandhom jirregolamentaw il-sikurezza tan-nar. Jekk wieħed jiex Eh, f'pajis ieħor fl-Ewropa u jrid ikun jaf x'inhuma regolamenti fuq il-sikurezza tan-nar, eh, aħna bżonn nagħmlu xi ħaġa biex inkunu nistgħu ngħinuhom li għandu jkun hemm ċertu standard minimu. Eh, nista' anke nejnu anke l-istati membri biex jagħmlu skambju tal-esperjenzi. Ma nemmen li ċittadini għandhom jimbuttaw il-politiċi lokali u nazjonali umma jishtiqu jitalmu mill-esperienza ta' oħrajn. Jina naraf li dina miex kompetenza Ewropea, pero l-Unjoni Ewropea għandha tejna u tizgura illi l-arfin jiġi maqsum u jiġi skambjat biex inkunu nafu xinu ma naffariet li huma tajbin u li dak li maħdmux. Ma rridux nerġaw naraw dizastri terribli bħal dak li rajna f'Londra. Ftit ma'tilu. Grazie ħafna. Dan, Dalton. Grazzi Presidentu, grazie anche lil Catherine tal-li poġġita fuq l-agenda dan il-suġġett. U importanti illi niddiskutu fuq dawn il-problemi. Għadu kmini, Iva, fl-investigazzjoni biex inkunu nistaw Eh, ikonna l-informazzjoni kollha fuq kif u u għaliex eh, marek dak id-diżastru. U eh, jiena naf meta ngħidu l-Kummissjoni tajt il 60% hemm noqqas 60% fil-imwiet hija ħaġa tajba. Però meta nikkonsidraw il-torri ta' Grenfell nistgħu ngħidu li mhumiex biżejjed l-isforzi li għamilna. U bat, għamlu ma kwestjonijiet għall-istati membri, għabla dubju, imma il-cladding li ġi użat fil-torri u għaprojbit fil eh, eh, ġermania fil-Stati Uniti u f'ħafna pajizi. U attualment forsi u għaprojbit u kol fil-Renju Uniti, ħna maħni zguri fuq da. Hemm problemi ta' implementazzjoni u hemm limitu għal dak li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea. Imma nistgħu ngħidu iva U fukajna għawnek daqxajn fuq il-tossiċità li ħaġa importanti, imma huwa ċar illi il-cladding ikkontribwixxa e, e b'mod sinifikattiv għal nar u mexxa nar minn posta l-ieħor. Miex kwestjoni ta' tossiċità biss, imma naturalment huwa tossiċità li jagħmel aktar perikoluża situazzjoni bħal di. Allura għandna żewġ mistoqsijiet tal-Kummissjoni b'mod ġenerali Hemm best practices ta' disin tal-bini fuq livell Ewropew għal standard komuni fl-Unjoni Ewropea kollha. Għax hija kwistjoni anki ta' kif jiġi ddisinjat il-bini eh, mill-punto di vista ta' sikurezza tan-nar. U tieni mistoqsija eh, xi titjib li tkellmet fuqhom il-Kummissjoni kemm żmien għandhom bżonn biex jaslu għal biex naslu għal dawn l-standards ta' sikurta u kwestjoni ta' tossiċità. Grazie u nerġan ringrazzi għal Katrin. Grazie. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Le. Jiena kull, kull ma semmejtu intkom xtaqt nitkellem fuq u jien u ma iktar punti xin għajem. Nirringrazzja anki jien list Katrin, u nishtiq nisma minnant il-Kommissjoni il-risposti eh, għal-mistoqsijiet li eh, għamlu għamlu il-membri tal-Parlament. Ekk ġobkom. Grazzi eh, tal-mistoqsijiet u tal-kummenti jena naqbel perfettament ma anki nar wieħed huwa biżejjed miex skuża li naqqasna li mwiet f'dawn l-aħħar snin. Aħna qegħdin u qegħdin nofru u nasmu l-idea illi niskambjaw l-ħjar prassi u l-informazzjoni bejn stat membri verament jistaw jgħati kontribut kbir biex intejbu situazzjoni. Aħna il l lesta biex eh, toħloq din il-pjattaforma, irridu naraw probabbilment anki mal-Kunsill u mal-Presidenza għax din hija kwestjoni li tirigwarda l-Istati membri, memx dubju dan huwa qasam għalina u rridu naraw kemm irridu nkunu attivi u nifaċilitaw. E tini kwistoqsija f'dawk iż-żewġ mistoqsijiet preċiżi, aħna attwalment niex informazzjoni fuq dawn id-dokumenti għal standards fuq livell Ewropej. Ewropew, imma tista' tkun anki alternativa għabbażi tal-aħjar prassi jekk hemm bżonn illi niddefinixxu dokumenta referenza komuni eh, eh, f'termini ta' sikurtà eh, nistgħu nikkonsidrah Fuq l-istudji, speċjalment dak fuq il-tossiċità tan-duħan, kifat dan l-istudju se jiġi kompletat fil-ħarifa u mbagħad nistgħu naraw x'huma l konklużjonijiet u x'tip ta' azzjoni nistaw nieħdu għabbażi ta' dan l-istudju. Anki dan jirrigwarda eh, eh, il-possibilità li konna standard għal biex namlu verifiki, tests fuq it-tossiċità tal-materjali, eh, ta' tossiċità ta' duħan ġi prodott minn dawn il-materjali. U, u jiena ma għamilx referenza għal fatt illi il-Construction Product Regulation edha tiġi revizjonata għaliex dina mm, din il-revizjoni saret ħafna qabel l-inċident u m'għandix muta rigwardax biss il-kwestjoni ta' sikurta e, eja palissa dej l evaluazzjoni ta' impatt imma naturalment dan huwa qasam li se nikkonsidraw b'mod attent meta namlu Eh, revizjoni ta' regolament namlu hekk dejjem. Grazzi. Grazzi. Katri, ma nafx hekk ta' ta' xi kommenti finali. Iva, grazzi anke lill-Kommissjoni u grazzi għal kollegi il-kwistjoni bħalissa qed tiġi konsiderata li ħaġa tajba ħafna. U l-fatt li hemm differenzi bejn eh, it-testjari li għamlu l-Stati membri gbar u dawk żgħar eh, din hija kwestjoni importanti ħafna tal-faċċati tal-biniet u dak li għal Andreas fuq il-faċċati e, m'għandix taqsam ma dak li qed tajt il-Kommissjoni kif qed jiġu użati il-faċċati minn stati membri differenti f'ċerti e, fil-Ġermanja huma projbiti fuq ċertu livell e, fuq ċertu altezza fuq ċertu oli ta' bini. Hija ħaġa importanti, ħaġa interessanti li nagħmlu Eh, li naqsmu l ħjar prassi li niskambjawa. U anki jridu nħarsu lejn regolamenti fuq il nar fl-istati membri differenti, stati, ċerti stati membri eh, jaħsbu eh, illi f'żewġ minuti għandhom jintervjenu, stati membri oħrajn rridu jistennew 10 minuti, u kull stat membru naturalment għandu l-kompetenza jiddetermina da. Però dan għandu konsekwenzi tiegħu u importanti li nifmu eh, dawn il-differenzi u kif l-Istati membri edin jittrattaw. ħaġa tajba li l-Komissjoni semmit il-fat li aħna li eh, tal-pjattaforma u nafu l-Istati membri jistaw anki jikontribwixxu għal-pjattaforma u nishtiqu nivolvu l-presidenza estonjana biex jihdu semu li eh, biex l-istati membri jistaw jikontribwixu lejn din il-pjattaforma u u anki dak li għaret s Xalde Mozi fuq it tossi ċittawx et jiġri fil-pompieri tagħna li qed jaħdmu fil-Stati membri kollha u il-pompieri fil-Grenfell eh, dan ġara mħabba li kien hemm fridge illi kien difettus. U din ħaġa li tista' tiġri kullimkien f'kull stat membru Eh, nar zaħir li jista jibda minn min kwestjoni bħal di. U u aħna rridu nisimaw li ma xumma kienu prezenti u ma jafu eżattament u, kemm kem jista jinxteret mal-ajr il-nar u kif nista aħna napoġawm dan il-pompieri. U l-kwestjoni eh, anki tal- tal-pompieri fuq is-saħħa tagħhom l-esperienzi li għandhom għax huma esposti għal din it-tossiċità eh, jekk hemm xi ħadd li huwa esposta għalih huma huma u rridu nikkonsidraw għandna anke responsabilità għal-jom. U fl-aħħar anke il-kwestjoni tal-istrateġija fuq il-sikurezza eh, fuq in-nar. Anke fuq il-kwestjoni tal-proġett ta' kostruzzjoni, imma il fat li aħna qatt ma tkellimna fuq l-istrateġija għas-sikurtà tan-nar eh, l-aħħar waħda li għanna tal-1986 irridu nerġaw nikkonsidrawhom da. Nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni għal din l-idea tal-pjattaforma hija bidu eċċellenti, nistgħu nappoġġaw għall-Kommissjoni, però eh, irridu najdu anki l-Kommissjoni l-Istati Membri di jaħdmu flimkien mal-Kommissjoni u rridu niżguraw illi, din il-prassi titħol u nirringrazzja anki l-President tal-li ħallitni poġi dan il-punt fuq l-agenda. Grazie ħafna Katrin u naħseb illi nistaw najdu illi dan il-punt ekstra fuq l-agenda diġa u wasal għal riżultat din l-idea tal-pjattaforma nistaw mmexu għal qudiem u nxerdu fl-istati membri diġa. Grazzi ħafna, grazzi l komissjoni anki tal liġejt ġejt, u dan jfisser illi wasalna għal tmim tal-laqa tana għall-lum illa għalli mis se kompli għada fid-disa u nofs għal votazzjoniet u batan għal-vakanzi. Mela, grassi, grassi ħafna li l-interpreti, grassi għas-segretarjat tal-li preparaw il-files tal-lu u nipropona, niproponi li għal-koordinaturi nibdew il għatana fil ħamsa u nofs u fil-kwart oħra. Grazie il-kulħadd.